olja tal-Unjoni għal-affarijiet banarni l-politika tas-sigurtà li ħatkellimna wkoll fuq il-teddida min-naħa tal-Istat Iżlamiku. Snina Mogherini għadha ma waslitx. Allura iva waslet is-Sinjora Mogherini. Lejla tajba, Sinjora Mogherini, nsellem lek. If you want, you can start off. Jek Jekk tixtiequ tistgħu tibdew mill-ewwel, Sinjora Mogherini. Grazie, Sir President, u skużawni, imma kont qed nindirizza parzjalment dak li kontu qed diskutu ftit ħinilu fuq il-Moldova. L-għanet nishtiq nejt li dan id-dibattitu għed imis punt partikolarment relevanti u prabta ma dibattitu li kien hemm il-bieraħ ġifieri situazzjoni fil-fan nofsani. Eh, Il-ħolqien eh, ta' faxex eh, differenti eh, għal ħafna snin eh, bosta etniji u popli u flimkien partikolarment f'dan ir-reġjun ċertament il-konflitti bejn setturi dejjem eżistew ma diversità tal-vant nofsan qatt ma kienet daqshekk vulnerabbli daqs kemm hija llum għal ħafna snin ħafna atturi komplew rawmu dawn divizjonijiet eh, u dak li propju qed naraw il-ġurnata qed naraw l-effetti koroħ ta' din eh, it-tip ta' mentalità dajex eh, profittaw biex jipprovaw jiġġustifikaw il-propaganda tagħhom biex jirreklutaw il nies bħala skuża biex jagħmlu biex ikomplu bil-propaganda tagħhom bl-aġenda tagħhom Imma ejja kunna ċara fuq punt eh, wieħed eh, Daesh mhuwiex biss eh, tedida l-minoritajiet sit jemilu tal-limna li Daesh legatament atlet iktar minn mitruħ u ħatfet mijiet fil-belt Sirjana ta' dej Sor skont rapporti kollha kienu sunniti jekk tħarsu lejn il-numru ta' vittmi fil-konflitt il- maġġor parti tagħhom huma musulmani dal-istess dan jista' fi fis-Sirja, fil-Pakistan u fin-Niġerja u l-istess bnadi, bnadi oħra. Ġifiri, kull religjon, kull persuna hija vittma imma fl-istess ħin kull persuna hija nata kontra iġlieda tal-biża' din hija l-ewwel ġlieda din dan huwa l-ewwel messaġġ illi rridu nibgħatu li aħna maquda Iżda xorta ma nistaw nistgħux ninjaraw din il-karba tal-minoritajiet fostom il-Kristjani fejn hemm il-kontroll ta' Daesh fis-Sirja u l-Iraq. Hemm bliet kurdi wkoll hemm il-nisa jasadis, druzi il- l-alawiti u ħrajn. Naħseb illi ma nistgħux nieqfu bil-konna dannazzjoni ta' dawn l-atti tista' timmaġinaw kemm jiena inħossni frustrata. Iva, verament, jiridu nagħmlu dekjarazzjonijiet biex nikkundannaw dan l-aġir imma nixtieq nagħmel xi ħaġa. Vera, dawn in-nies għandhom bżonn dawn id-dekjarazzjonijiet imma li kundannaw dawn l-atti mhux biżejjed allura fukajna l-azzjonijiet tagħna favur il-minoritajiet fil-van nofsan l-ewwel l-għajnuna finanzjarja aħna qed nipproponu xaħġa ta' sew konkreta l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Istati Membri huma donaturi ewlenin biktar minn 5 biljun euro f'assistenza. Aħna fost tal-ewwel li provdejna għajnuna lil jasidi sew l-Sirjani fl-Irak aħna kon mek fil-miliet kif ukoll anki lil kurdi eh, aħna qed nippruvaw eh, nagħmlu l-alma tagħna biex ukoll eh, ikun possibbli li jkun hemm il-pluralizmu fis-soċjetajiet meta ngħidu li suppost ngħinu l-minoritajiet u li suppost nħalluhom jibqgħu fl-art fejn huma u l-familji tagħhom qabelhom għiex u għażek li dak li qed infissru tipprovaw napoġġjaw proġetti ta' sigur ta' soċjetà ċivili, tal libertà ta' espressjoni, ta' twemmin, eċetera eċetera salvagwardja u drittijiet tal-minoritajiet u kol fil-Sirja u fil-Iraq. Eh, Iġlida tibqa d diffiċli biex wieħed ħares il-qoddim għara futur aħjar imma rridu naħdmu eh, tasew bisħieħ fuq eh, Iraq Sirja post gwerra lan fuq tul ta' żmien huwa li jkun hemm demokrazija inklusiva, paċifika, rridu nibdew ninvestu fuq dan il-punt minissa jekk iridu il ġejjini ikun aħjar. U rrid ikun tasew sinċira fuq dan ir-riżorsi li aħna investejna minn li huma konsiderevoli xorta insufficienti hemm il-pjanijiet umanitarja li kienu li ilhom mm, taħt il-finanzjament mistħoq mill-2000 15 la għaw aħna fl-2016 ħdemna fuq dan u komplu uh, nikontribixxu ċertament lajnuna umanitarja tassew nsarraħ fuq l-appoċ ta'kom biex uh, l-azzjoni tagħna tissaħħaħ fir-reġjun importanti li nagħmlu weda ċara fil-konferenza ta' Londra li ġejja ta' donaturi għas sirja fejn ħajkun hemm in-Norveġja, l-Kuwait, eh, Nazzjonijiet Uniti, eh, Franza, Ġermanja u oħrajn imma parti minn din lajnuna finanzjarja hemm ukoll azzjonijiet oħra li qed nieħdu l-ewwel waħda l-garanzija tal-ġustizzja li jkun hemm accountability dan huwa pass importanti lejn il-paċi u Rekonċiljazzjoni nazzjonali għalhekk aħna napoġġjaw eh, l-inkjesta indipendenti fuq eh, il-ksur eh, li kien hemm u dan fid-dawl ta' azzjoni legali futura. Barra minn hekk hemm azzjoni għall-isforzi li soċjetà ċivili twetta biex eh, ġib is aktar il-qoddim eh, nixtiequ li l-Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti jressa dan din is-sitwazzjoni wkoll qudiem il-qorti eh, kriminali internazzjonali nixtiequ ngħidu li reati komessi minn Daesh għandhom jiġu meqjusa bħala ġenoċidju. Tielet huwa impenn iktar wiesa li inkludi l-atturi reġjonali kif ukoll l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Dan għaliex aħna tal-fema li ċertament din hija ħidma tagħna imma mhux tagħna biss biex ħarsu dawn il-meritajiet fil-vant mill-bidu tal-kriżi aħna inkludejna l-imsejħba reġjonali, parti mill ehm, koalizzjoni globali eh, kontra Daesh u favuri li eh, niprovaw neħdu mezzi eh, non militari biex nedialogaw. Nishtiq nejt li Daesh qatt ma jistgħu jkunu għad daqs b'saħħithom uh, b'saħħithom daqs eh, moviment eh, musulman eh, normali. Qed nagħmlu ħafna wkoll biex niġieldu l-intolleranza u dawn l-aħħar xhur żidna l-kooperazzjoni ma' l-organizzazzjoni ta' kooperazzjoni musulmana hemm ukoll il-proposta mm, proposta oħra fuq eh, il-mod fuq l-imġiba li għanna nadottaw u wkoll eh, fuq il-bżonn li jien prevjenu li jkun hemm atroċitajiet bħal dawk li saru u se nippruvaw nsibu kemm jista' jkun iktar appoġġ eh, fil-Nazzjoniet Uniti. Raba, raba qasam l-iktar importanti u l-isforzi diplomatiċi biex nsibu soluzzjoni għas-Sirja u biex nġeddu id-dajex u permetu l-inżid eh, biex nejnu l-autoritajiet iraki eh, għalli kunem inklużjoni u nazjonali. Fl-axħar eh, qed u fis sirja situazzjoni fejn il-partijiet differenti jistaw jgħodu fl-imkien u madwar il-mejda u jħorġu minn din il-gwerra. Wara ħames snin ta' t-xrejt għaddem nafu li dan mux ħajkun proċess faċli, imma, imma huwa possibbli u iktar minn qatt qabel eh, neċessarju. Eh, ma mebda mod ieħor jekk irridu nżommu din id-diversità eh, li konna soċetajiet inklusivi, demokrazija b'saħħithom u fejn kulħadd ikun jista' jgħid tiegħu id-drittijiet ta' kulħadd ikunu imħarsa fejn ikun hemm is-sigurtà għal kulħadd minkejja il-problemi eh, s-serjani għadhom għatawx album qalbhom eh, il-xahar li għadda il-komunità kristjana eh, fal-epok il ċelebrat il-ħniena u naħseb li dan huwa simbolu b'saħħtu ta' fidi u ta' fiduċja fil-ġejjieni eh, l-isqof ta' Aleppo reċentement eh, kwota verb eh, Islamiku għallah jiprovdu wkoll anki lil anke lil nemlu swet fuq blata sewda fl-qel tal-lejl. Ġifiri, dawn in-nies nafu illi ma qatawx qalbhom. Personalment jiena minix persuna li nemmen imma nemmen li kulħadd għandu jgħix fir rispett eh, u eh, fi rispett ukoll ta' diversità din hija xi ħaġa illi eh, jgħana l kulħadd sim ta' erf, sim ta' l-esperazzjonijiet tal-futuri ta', ta kull wieħed waħda minna dan isaħħa l-kapaċità tagħna jgħinna biex nkunu nistgħu ngħixu iktar flimkien. Din hija s-saħħa tal-Unjoni, s-saħħa wkoll tal-Van Nofsani. Ma nistgħux ma nkunux ehm, ma nagħmlux biżejjed eh, għal dak li mistenni minna nafu tkellimna fuq il-krizi l-bira ħadna li rridu nġeddu terranija, għadna rridu jkonna rizoluzzjoni tal-konflitti, il-biftana fil-vandu f'san nerġanejta għadhom ma qatawx qalbhom jekk tassew jinteressana minnhom rridu nkomplu naħdmu għal paċi u ejja ma nitilfux it-tama aħna wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna Sonjura Mogherini, sanaddu għad diskussjoni, nishtiq nejdilkom illi Is-Senjura Galpelt sta qabli ġifir, President qabli qalet li mħabba li aħna tard, aħna ma nixan naċċettaw mistoqsijiet tal-karta blu, jiena nixtieq inkompli nsisti fuq id-deċiżjoni insomma wkoll. Senjur eh, Sir President, eh, nixtieq nibda billi nirringrazzja l senjura Mogherini eh, għal din id-dikjarazzjoni importanti l-Kristjani fl-Iran u Sirja kuljum jiġu maħtufa, stuprati, torturati u sforzati biex jaħarbu minn pajjiżhom. In-numru totali ta' insara nizel drastikament l-insara bi tradizjonijiet bi simboli tagħhom eh, qed jippruvaw eh, jiġu mħasra l-ura jankunu ċara u tonti u simu illi inwaqfu l-istat islamiku eh, ċertu żmien ġi rapportat illi kien hemm reati kontra l-umanità ma nafu li ma ġara xejn anzi situazzjoni qalbet allar IS hija ħatja għal l-iktar reati koroħ eh, fil-liġi internazzjonali. ħafna avokati magħrufa qalu li eh, l-persekuzzjoni li hemm għaddejja tasew eh, tista' tiġi definita bħala ġenoċidju. F'Deċembru il-President Schulz għal li l-persekuzzjoni tal-insara hija tassew sottovalutata u ma ġietx indirizzata biżejjed. Sinjura ma Sinjura Mogherini, membri ta' din il-Kamra, rridu imbidlu dan li għanna għallan għal-vitmi għanna obbligu storiku u il-mikrofonu inqata. Grazzi ħafna sur għadak tusan issa sur Biden Holzer għal minuta u nofs. Grazzi ħafna għek din l-istituzzjoni, aħna kemm il-darba tkellimna fuq id-dajex u anka fuq din il-kultura tal-mewt, tal-qtil. Iħin kollu ta' spist diskutejni għad-Dajesh fil-fatt edin jitkelmu u dejjem jipromovu affarijiet radikali u radikali anka kontra sunni, xiti u l-kristjani. Aħna rajna illi għawek diġa kemm il-darba tkellimna fuq situazzjoni bħal daw rajna li huma attakkaw anka kristjani u bostani ta' twemmin reliġjuż oħra. Qed naraw illi attakkaw ukoll eh, ħdejn Mosul ħafna ehm, katedrali u anke knejjes ta' importanza storika rridu nkomplu b'din il-ġlieda mingħajr ma naqtaw qalbna. U l-Istati Uniti wkoll irridu naraw illi nħeġġuhom sabiex jaħdmu magħna ħalli bekk nistabilixxu kundizzjoni fejn jista' jerġa' jkun hemm libertà ta' twemmir reliġjuż, demokrazija eh, u rispett tal-istat ta' dritt iridu nibdew ħalli nerġgħu naħdmu ħalli jerġa' jkun hemm rikonċiljazzjoni ħalli jista' nistgħu nippermettu li jkun hemm iktar żvilupp għal din ir-raġuni importanti illi ngħinu li dawk il-ħafna mijiet ta' Kristjani illi palissa huma maħtufin u miżmumin bħala priġunieri ġifiri mill-ISIS dawn huma qed ikunu trattati bħala oġġetti u dawn huma flus ta' finanzi wkoll għad-Daesh qed naraw li dawn qiegħed jinbiħu anke lil pajjiżi fejn aħna għandna rabtiet ekonomiċi magħhom bħala Arabja Sawdita. U din naraw li anke talbu miljuni ta' dollari għal persuna partikolari. Grazzi ħafna s-Sur Biden, Holzer s-Sur Tanok. Grazzi, eh, Sir President, jena ta' sawi dispeċini li intom eh, deċidejtu eh, li tażloti tal-massa sistematiku meta fil-fat nitkellmu fuq ġenoċidju jena sena l diet il-tqajt ma' refugjati nsara u nafu li huma flimkien ma' l-jazidi huma vitmi tal-kampanja sistematika biex jirdu biex jirdu kemm huma u kemm is-sunniti minnaħa ta' ISIS eh, nafu li nies eh, ġew maqtula b'mod sistematiku oħrajn eh, kienu vittma ta' mm, gaskavitu eh, sessuali eh, kien hemm rapporti ta' Nazzjonijiet Uniti li jgħidu li uħut mir-reati jistgħu eh, jamontaw għal reati ta' gwerra, reati kontra l-umanità u anke ġenoċidju. Naseb ejja ma noqdux induru mal-lewża u ngħidu l-affarijiet kif huma npoġġu il-pressjoni fuq il-P5, il-UNHCR u oħrajn li għandhom ir responsabilta biex nresqu kollha qudiem l-ICC. Aziz eh, kollega. Aziz kollega. Aziz eh, kollega tenok, eh, imman xejn kontri, imma kull darba l-interpreti jitolbu li inti dbaxi inti dbaxi l-għaliex Eh, ma nafx jena, kull darba niprofa nwaqfek, tkompli taġġel terġaw tajt iktar Mille suppost, ma tistax inti eh, t-prova daħħal diskors tarba minuti eh, fit-tnejn. Jekk inti, jekk inti eh, ħazzom ħatibqa titkellem mod daqsek maġġel għal xejn, skużani, jekk jiena nixtieq nitkellem dan minn ta' mitix ħatwaqqafni, jena ħanejt dan l sur Schulz, nasab li kullħat jista jifem perfettament l-Inglis tiegħi iva, jekk trid jiena nista' nwaqfek eh, iktar spess u mhux vera, mhux vera li inti tista' ta' eh, taġġel kemm tista' fir-regoli hemm stipulad moċċar illi eh, iva jekk l-interpreti bosta drabi waqfu kella li xettaġġel allura il-President jista' jwaqqa fis seduta Issa s-surnat. jekk inti titkellem eh, veloċità normali, allura iva. Imma jekk le minix ħanerġan irġanti il-kelma. Issa, isur nart. Quanto tiempo? diħi? Ah, grazzis. Es impossibile. Tajjeb, grazzi. Possibli nifmu il-fant nofsani, jekk ma nifmux il-komunitajiet differenti li jem. Diffiċli jekk ma nifmux il-prezenza tal-komunità tal-lut li jissa sparixxiet jekk ma nifmux li hemm differenza bejn il-komunitajiet tal-insara, tal-assiri, tas-siri, tal-insara u ta' twemmin ieħor. Il-problema mhijiex biss ta' qed jiġri bl-Istat Iżlamiku, il-insara tal-Iraq bdew jittilqu bil-massa wara li kien hemm invażjoni minnha tal-Istati Uniti. Fl-Iżrael u fil-territorju okkupat tal-Palestina hemm dejjem inqas u inqas insara. Sabiex, eh, eh, bekk Betlem li qabel kienet eh, nisranija, issa hemm biss minoranza ta' in Sara qed jitilqu għaliex impossibbli jibqgħu jgħixu hemmhekk. U il-komunitajiet reġjus differenti għandhom bżonn jipproteġilhom infushom fi spazji żgħar. U hekk qed naraw kif pereżempju l-Jasidi jsiridu jiddefendilhom infushom kif is-Sunnis u xi jridu ehm, jiddefendrom l-fushom ukoll hemm komunitajiet differenti illi qed jiżolaw ruhom u din hija traġedja. Dan għaliex il-bżonn hemm bżonna l-Ewropa li jkun hemm spiritu solitarju u jekk mhux hekk almenu ejja nagħmlu deċiżjonijiet tajba għaliex eh, fil-Levant nofsani storikament hemm kemm komunità nisranija tajba u bekk kellna aħna pont ta' komunikazzjoni magħhom. Aħna diġà ehm, eliminajna komunità reliġjuża fil-Bosnija u issa abbandonajna il-Jezidis u l-Insara ejja nifqu bil-paroli hemm bżonn niddefenduhom b'mod attiv. Mhux biss noqogħdu nikkundannaw x'qed jiġri għadna ma tajnihom xejn il dawn nies laqas biss tagħma. Vielen Dank, Herr Kollegin Narz. Zur Geschäftsordnung. Grazie eh, Sir Norton Point of Order. Listen to Jek intom tistaw eh, titkermu eh, tisimgħu janki kieku stajtu tisimgħu l-interpretazzjoni konti tifmu. Jiena diġà tajtkom kieku kont intikom diġà l-kelma kieku smajtu l-interpretazzjoni. Iva, il-kelma lejli tajjeb wisq. Sur eh, President, eh, jena nirringrazzja kateni darba inti jo rejt nuqqasa rispet eh, lejn il-kollega tijaj u inti waqqaftu meta kienet jammel diskors importanti nishtiq nitlop il intom titolbu t-talba u nishtiq nejt l-dina ħantalla dim il-presidenza l-liex dinija politika inġusta kontra l-kollega tijaj. Mandekx għalfejn inti tgħid l-bqija tal-presidenti dwar dak li ġara nista' nagħmilha jiena stess. Jiena fil-fatt nista' nridilkom li kelli ħafna eżempji ta' Eh, waqtiet fejn provajt jiena nuża l-martel sabiex nuri ġentilment l sortennek li qed jaġġel wisu l-interpreti ma jistawx ilaħqu jekk fil-fatt naraw li kun hemm problemi fil-kabini aħna għandna eh, skont ir-regoli id-dritt li nwaqfu skont ir-regoli tal-proċedura l-laqa. Issa imiss l sur leħjarik jiena dwar dan il-punt tal li intom qed tresqu pala point of order mish mhix ħankompli niddiskutih, mhix ħan nilqa' l-kummenti tagħkom, ħan nikkomunika jina stess lill-Konferenza tal-Presidenzi dwar dar li ġara. Dejja xo dawk kolla li eh, jina għdu eh, mija u fil fat eh, jiprovaw jistaħbew taħt eh, l-Islam u jibdan biex jġustifikaw eh, il-nis eh, kolla li joqtlu. Iżda ħafna minoritajiet li qed jispiċċaw nafu vitma ta' dawn eh, l-atroċitajiet eh, nafu li eh, il-vitmi tal-merċenari ta' dawn il-merċenari faċisti u mal ewwel qabel kollox imma il-musulmani, pero dan ma jfissirx li ma nniex għalfejn nirriflettu fuq fuq xqeti jiġri ġifiri saħħa ta' minnu ta' minn juża l-forza u l-gwerra li huma daħlu f'dawn il-pajjiżi eh, rridu rridu naraw li ma naqgħux eh, annelizmu eh, u ma naqodux bidejna fuq zaqna u ma nfittxux kooperazzjoni fuq livell fuq livell dinji biex nippruvaw ngħinu dawn il-minoritajt u dawn in-nies vittmi ta' Daesh. Issa, Sur Valero. Signora Valero. Grazzi. Eh, iva, il-minoritajiet religjużi madwar id-dinja żdiedu eh, mhux biss eh, kristjani ma' oħrajn. U x'jagħmlu dejjex, jekk inti m'għandekx istess twemmin, jabdu u joqtluk eluf ta' nies tal-qomendjarhom. Dex kuna responsabilita ħafna ta' erda ta' ħafna sejtu kulturali u koll fi Sirja u bnadi oħra. Et naraw li l-Sorja et repeti ruħa, eluf ta' nies eh, li eh, et ehm, jħarbu oħrajn. Uh, li qed jiġu medda. Allura rridu nidefinixxu dak li għaddej bħalissa ġenoċidju u reat kontra l-umanità. Nasib li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel iva xi ħaġa imma trid tagħmel iktar. Aħna rajna stampi tas-sew tal-waħx reċentament eh, fil-medja u ta' sew iridu naraw li nwaqfu dawn l-attakki fuq il-minoranzi etniċi. Eh. Kulħadd eh, għandu jkollu kundizzjonijiet deċenti fil-post ta' oriġini tiegħu grazzi ħafna Senjura Valero, issa Sinjura Parke. Grazzi, Sur Presidente, jena nishti illum lum il-kwistjoni traġika tal-persekuzzjoni tal-insara fil- kampi ta' refugjati. Eh, eh, rajna eh, li wara dawn in-nies ħarbu sfaw vitma ta' persekuzzjoni fil-kampijiet ta' refugjati ta' Nazzjoni Uniti. Iżda rajna l-istess ħaġa, ħaġa tal-iskantament fil-Ġermanja. Nies li wara li jħarbu jkomplu jaffaċċjaw persekuzzjoni minn nies estremi minn estremisti hawnhekk fl-Ewropa. Il-persekuzzjoni f'dawn il-kampijiet ifisser li eh, ħafna mill-insara jiġu sforzati jaħarbu. Eh, naħseb li jridu eh, naraw li situazzjoni tanti hija kera li huma ftit biss li il-każijiet tagħhom jiġu proċessati u in-Nazzjonijiet Uniti. Dawn huma nies mill-aktar vulnerabbli Naħseb eh, li manniex eh, ħallhom ikomplu jisofru b'dan il-mod. Grazzi. Grazzi. U issa l-minuta nos Sur Mejer. Grazzi ħafna Sur President. Aħna fil-fatt din nitkellmu ħafna fuq dawn l-attakki ta' l-IS u qed naħsihulhom bħala sistemiċi ġirina naħseb li terroristi qegħdin jitqu bina meta aħna jerġgħu nagħmlu diskussjoni bħal din, ħinkollu ndiskutu u nparlaw mingħajr ma konkretament nagħmlu xi ħaġa sabiex ngħinu lil dawn in-nies. Aħna qegħdin naraw li kien hemm ħafna nies li kienu qegħdin jinqatlu iżda mhux biss huwa l-qtil illi jishtiqu jagħmlu dawn it-terroristi iżda l-istupru sistemiku anka jippruvaw jordmu taħt taħt l-azzjonijiet tagħhom dak li qegħdin jagħmlu naħseb illi fil-fatt f'Mozul li huwa belt illi għandu tradizzjoni ta' li tmur xi 1600 sena ta' Kristjaneżmu qed naraw illi issa l-Kristjani qegħdin jibżgħu eh, jibżgħu jitprattikaw ir-reliġjon tagħhom u hija ma' Eh, nejxux taħt l-illużjoni l-Istat Iżlamiku mhumiex ħajqogħdu jibżgħu mill-Ewropa, mhumiex mhux aħna ħanwaqfuhom hekk kif urewna biċ-ċar u aħna qegħdin naraw li issa mislilna li aħna neħirsu lil dawn il-Kristjani f'dawn il-pajjiżi dan il-ġenoċidju u dan il-qtil aħna rridu ngħidu illi ħanieħdu npensa biex n-waqfu għetzi ħafna s Sordozz. Uh, Jena, nil-qa dan il-diskors il-lejla u assolutament tajjeb li aħna hawnhekk fil-Parlament li għandna l-benefiċċji ta' rappreżentanza kif suppost eh, nikkondannaw eh, dan eh, il-til tal-massa tal-minoranza reliġjużi mill-IS nafu li kien ma' ħafna nies li sfaw vittma tal-barbariji dawn il-ġaddisti ma nasib illi aħna għandna morru eh, ferm li l-in u naqbdu ngħidu li dawn mhux biss barbariji li dawn huma marjati ta' gwerra, ġenoċidju eh, illi huma ndirizzati lejn eh, bosta minoranzi fosthom dawn Kristjani jiena kont kontenta li rajt uh, rajdi dal-ħodu dawk il-pajizi eh, fejn eh, il-minoranzi eh, tal-insara huma l-iktar persegwitati u rajt li l-istima dejjem tiela kien hemm bej wieħed u ieħor 400.000 ehm, insara missa dan il-numru nizala 6.000 Faleppo issa minu ta' nofsi sinjura l jomari Grazie ħafna. Sur President, Senjura Mogherini, il- il-dikjerazzjoni ta' Nazzjoni Uniti ta' 10 Deċembru tal-1943 tgħid li il-ġenoċidju jindirizza reat kontra minorita kontra etnija jew minkella eh, xi xi pajjiż eh, jew xi nies eh, u naħseb li hawnhekk għandna sitwazzjoni bħal din u allura nixtieq li n-Nazzjonijiet Uniti tirrikonoxxi din is-sitwazzjoni ma għalfejn eh, maħniex qed naslu għal dan il-pass. Nafu li hawnhekk għandna kelma li għandha sens legali, ma għandha wkoll sens psikoloġiku u diplomatiku. U allura importanti li neħdu din l-inizjattiva u ngħidu l-affarijiet kif huma. Ċertament illum il-ġurnata mhux sempliċement biliġi li għan iġildu dajax, hemm diplomatija, diplomazija, l-armi, ma wkoll il-liġi, għaliex dan huwa sinjal qawwi li l-ridunatu eh, l insara f'dawn il-pajjiżi eh, l-minoritajiet oħra u nies oħra wkoll imma wkoll l-insara li li aħna li għandna eh, ngħidu iva l-Ewropa għandha eru Insara, għanna irridu tassew nkunu minn tal-ewel illi niddefendu dawn id-drittijiet. Grazie. Minuten, Herr Kollegi Kahn. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kan għal minuta u nofs. Grazzi President, ħanibda billi nirringrazzja rappresentant Ola Oli tal-diskors tagħha. Numru ta' nies fis-Sirja qed ikunu torturati u stuprati kuljum fis-Sirja mill-kim sejjaħ Stat Iżlamiku. Skont il-Oran, il oran Eh, dak li joqtol il-wieħed pal donnu kun qatel umanita kollha u min salva ħajja waħda jkun pal qisu ta' ħajja lill-umanità kollha. L-ISIS teqret il-postijiet ta' ta' ġieħ pal moskej u postijiet oħra, imma l-Uran jemmen illi dawn il-postijiet ta' ima mandomx ikunu biss rispettati iżda anka diffiżi u imħarsa. L-ISIS Eh, jeqret il-minoranzi kulturali illi ilhom jgħixu flimkien għal sekli sħaħ għaliex dawn ma jkunux qablu ma twemmin ħażin tal-ISIS. Kif il-Quran hemm Islam wieħed li segwu eluf ta' nies madwar id-dinja u dan ma jaqbilx ma' tip ta' Islam li ħaddan l-ISIS, iżda mhux biżejjed li niġħdu dan it-tip ta' Islam irridu nieħdu azzjoni kemm jekkux fl-Ewropa jew fil-Vant Nofsani, dejjem ikun hemm azzjoni ħjar meta naħdmu flimkien sabiex natu seta akbar lil minoritajiet kulħadd għandu dritt tal eh, drittijiet fundamentali eh, u dan ma jiddependix fuq l-etniċità fuq ir-reliġjon tagħhom u għadmir tagħna illi e, nkunu solidari ma' dawk illi qegħdin jiġu e, maħnu minn ħaddieħor. Grazzi l-Onorevoli Kan, l-Onorevoli Legutko għal-minuta. Grazzi. F'dikjerazzjoni politika irridu nisaw il-kelma ġenoċidju, mhux til tal-massa. Ġenoċidju huwa kunċett definit ċar legalment u għandu ċertu pis legali. Allura, sinjura rappresentanta Olja, jekk joġbak uża dan it-terminu, użah iżjed ta' spiss, użah il-ħin kollu f'dan il-kontest, ġenoċidju. E, min huma l-vittmi tal-ġenoċidju ma il-minoranzi reliġjużi imma b'mod partikolari l-insara. Allura għaliex da ma nirrapetux darba u darba oħra. Sinjur rappresentanta Olja, Ejt għal darba tnejn illi hemm eh, eluf ta' nsara qed jinqatlu kull sena. Fil-passat kien hemm numru ta' ġenoċidi, imma eh, l-ħaġa sorprendenti li kull darba li kien hemm ġenoċidi mbagħad wara ħadd ma sejħilhom ġenoċidi jew minħabba biża jew minħabba raġunijiet politiċi. Imbagħad eh, wara rafna li kienu ġenoċidi u dik hija ħasra. Issa llum ħanamlu din l-istess ħaġa, xi ħaġa tal-mistħija, iva llum hemm ġenoċidju tal-insara. L-Onorevoli Limis, l-ISIS għajem zewċ mistoqsijiet. Għalfejn u x'nistgħu nagħmlu dwar dan? Hemm b'kawża ehm, ideoloġika, hemm min jgħid illi l-ISIS huwa verżjoni ħażina tal-Islam. Fil-fatt rappreżenta interpretazzjoni litterali tal-Quran. Il-Quran jitkellem jgħid li banna eh, eh, noqtlu dawk illi mhumiex fidili u eh, il-Quran jitkellem favur il-naqtaw ras il il kontra reliġjon. Hemm vers illi jgħid ukoll illi dawk illi ħattu bidejkom il-leminija intom issa sidin tagħhom l-ISIS u verżjoni oħra ta' Islam antik li kien ħakem Franza fil-seklu 8. Issa nirringrazzjaw il bambin ħafna mill-Musulmani ma jsegwux din eh, il-verżjoni tal-Islam. Eh, il-pajjiżi mm, tal-ponent li ma jridux xu taħt il-barbarizmu tal-ISIS, il-finanzjament tal-ISIS jridu naqtaw id-dinja ċivilizzata. Eh, sur President, jiena kelli minuta u nofs għaluli. Il-President jiskuża ruħu u l-kellimi kompli. Id-dinja ċivilizzata trid tiralizza illi l-Islam litterali m'għandux postu fis-soċjetà demokratika, irridu naqtaw l-immigrazzjoni bil-massa minn dawn il-pajjiżi nintegraw il-Musulmani li diġa qegħdin fostna u għalfejn il-mexxejja tal- eh, tad-dinja nisranija ma jieħdux l-opportunità biex jikkonvertu numru ta' misilmin f'insara. Vielen Dank, Herr Kollege Betten. Es folgt nun für eineinhalb Minuten Herr. Grazie, l'onorevoli Betten. L'onorevoli Girzib għal minuta u nofs. Grazie, President. Jiena ma tkellimt ħafna drabi dwar il-persekuzzjoni tal-insara. Skont Open Doors, iżjed minn 100 miljun eh, nisrani qed ikunu persekutati madwar id-dinja. 105.000 minnhom imutu kull sena dawk eh, dak il-grupp li iżjed ippersekutat huwa fil-fatt insara li għalkemm hemm minoranzi oħra ma persekutati wkoll, imissa s-sitwazzjoni hija waħda atroċi. Għawek, qed naraw illi hemm Daesh fil-Vant Nofsani u estremisti oħra fl-Afrika. Dina mhix persekuzzjoni dan huwa ġenoċidju, hemm attakk fuq l-insara. Il-proprjetà tagħhom qiegħda tinqeret. U eh, siti ta' wirt tal-insara u kollet jinqerdu qed jiġu mġela jikkonvertu għall-Iżlam. Qed jinqatlu il-biċċiet ta' ġissimhom qed jiġu traffikati. Aħna rċevejna informazzjoni dwar dan minn NGOs minn organizzazzjonijiet tal-Knisja. Ejja insejħula bisima din il-biċċa tax-xogħol dan huwa ġenoċidju hemm ukoll minoranzi reġjużi oħra li qed ibatu, eh, pereżempju il-Jażidis u oħrajn. Irridu nagħmlu iżjed milli konna qed nagħmlu sissa dan huwa il-dmir tagħna, id-dmir ta' dinja ċivilizzata. Grazzi. Fin danka kollegi ċib, esfolk fa' folgt minut. Grazzi ħafna, minuta u nofs nervoli panzeri. Grazzi ħafna, hemm ħafna rapporti li juru l fjolenza abrupta mal minoritajiet reliġjużi fis-Sirja u fl-Iraq Turkmeni u ħafna komunitajiet żgħar oħra żdiedu f'dawn iż-żoni fejn huwa l-Islat Iżlamiku li ħal kontroll fit-territorji okkupati mill-ISIS qed naraw li dan dawn il-minoritajiet u l-ħajja tagħhom huma medda u ħafna vittmi tal-ġenoċidi tal-massi u anka nies qed ikunu vittmi ta' traffikar tal-organi Jiena naħseb illi fil-fatt rridu naraw illi dawn in-nies li qegħdin jiġġieldu u l bot minn dawn l-attakki dan fil-fatt qed ipoġġihom f'teddita li jispiċċaw għal kollox dawn in-nies. Naħseb illi dan huwa importanti fil-kuntest tal ta' direzzjoni li rridu nibqgħu nikkondonnaw ir-reati kriminali kontra dawn minoritajiet reliġjużi parti minn hekk importanti ħafna li l-Kummissjoni tisħaq iktar fuq il-kontribuzzjoni tista' tagħmel sabiex issolvi il-kriżi u ta' tkun iktar sensittiva fuq din il-problema kif qed inti Sinjor Mogherini issa li qegħdin naħdossi fil-proċess tal-immigrazzjoni naħseb li problema tal-vjolenza fuq il-minoritajiet reliġjużi verament tista' tkun ikkonsidrata ħalli nsibu soluzzjoni tajba waħda nija ħalli l-Unjoni Ewropea kollha kemm tista' tieħu impenn. Iżda sakemm naslu hemmhekk rridu nagħmlu dak kollu li huwa possibbli ħalli verament nagħtu protezzjoni l-minoritajiet reliġjużi. Danke kollegi Panzeri, es folgt für eine Minute Herr Kollege Belder. Grazie ħafna das Belder Minute. Grazie ħafna, President. Il-dawk il-pajizi insara, anzi, l-insara fis sirja qed ikunu medda mill-Istat Islamiku, għem ftit nis li qed jiddefendu il-dan il pajiz għem organizzazzjonijiet dan ir-reġjuni laħaqhom l-appoġġ kollu li nistgħu natuhom fosthom anka taħriġ militari. F'Ottubru tal-2013 il-soldati tal-armata Sirjana għamlu herba sħiħa fi klim ieħor il-ġelida kollha fis-Sirja qed eh, joħolqu konfużjoni sħiħa hemmhekk. Issa wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni kemm fl-Ewropa u anka iżjed lilin. Grazzi, grazzi ħafna l-Onorevoli Belder, issa l-Onorevoli Holvini għal minuta u nofs.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 u dan għandu jimbuttana biex nieħdu azzjoni. Jina għajjejt niddiskuti kwistjonijiet ta' minoranzi insara, in namlu ħafna dikjorazzjonijiet un bat fl-ħar ma jisir xej. Jena fl-Iraq rajt li hemm programmi umanitarji tal-Unjoni Ewropea biex jgħinu lil dawk li huma Eh, taħt persekuzzjoni. Nixtieq insaqs il-Kummissjoni kif nistgħu naħdmu aħjar għal soluzzjonijiet lokali. Xitit x'beħsba tagħmel il-Kummissjoni sabiex tejn il- bqija tan-nies li rnexxilhom jibqgħu ħajjin il-ftit li bqgħu ħajjin għaliex eh, u li bqgħu hemmhekk għaliex iżjed minn miljun ruħ telqu minn dan ir-reġjun. Nitkellmu dwar flus u dwar rapport finanzjarju ma ninsew li huwa impossibbli għal eh, komunitajiet reliġjużi li kollhom aċċess għal fondi Ewropej. Jiena meta żort dan ir-reġjun rajt illi hemm bżonn azzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna nitolbu illi l-Kummissjoni taħdem magħna. L-Onorevoli Gomez. Jekk inħarsu lejn xed jiġri fl-Iraq, fis-Sirja u fil-Libja, naraw illi hemm il-Kurdi hemm xiti il-Jazidis u xi minoranzi oħra reliġjużi u etniċi illi issa tħallew kompletament fidejn l-ISIS u fidejn l-atti barbariċi tagħhom. Smajna illi l-Yazidis il jaħarbu mill-ISIS imma għandhom bżonn lajnuna. Irridu naħsbu kol fuq l-4000 ruħ illi għadhom priġunieri ta' dan il-moviment tant imdemmi. Hemm ukoll krim eh, reati kontra l-umanità li eh, twetqu mill-ISIS u dawn iriġu jiġu jitressu qoddim il-qorti f'The Hague. U xnajt dwar l-insara firbil jekk iridu nħarsu dawn il-kulturi u dawn il-komunitajiet irridu nassiguraw li dawn ikunu jistaw jibqaw fi djarom u jkunu jistaw e, eh, jipratikaw il-reġjon tagħhom fil-reġjun tagħhom mhux ma jkollhomx għalfejn jiġu l-Ewropa. Irridu wkoll eh, ikollna jset koordinazzjoni fil-ġdida tagħna kontra id-Daesh. Bħalissa Daesh jisu bħal mostru eh, b'ħafna rjus differenti ġifiri irridu niġġieldu anke dawk illi qed jappoġġaw il-Daesh anke fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jurek għal minuta. Grazzi, President. Din it-traċedja ma kienieċ isseħ kieku ħafna snin ilu ftakarna illi il-sigurtà tal-insara fil-vant nofsani għandha tkun waħda mill-prioritajiet tagħna. Naturalment, mhux l-unika priorità ma missa kienet waħda mill-affarijiet illi inkludejna fil-politiki tagħna u fin-negozjati tagħna mal-allejati. Issa, xet naraw, issa qed nkunu xut ta' diżastru umanitarju. Irridu verament nagħmlu kull sforz il nistgħu ma rridu wkoll nisiltu konklużjonijiet. Jina nappoġġa li Lars Adaktusen huwa sejja hemmek dak li qed jiġri hemmhekk ġenoċidju jiena naqbel, però rridu nikkundannaw ukoll il-mibeda kontra l-insara. Grazzi. Grazzi ħafna lill onorevoli Jurek, minuta u nofs onorevoli Kellam. Is-sena l-oħra iżjed minn 7,000 in-nisrani inqatlu minħabba fit-twamin tagħhom. Sentejn ilu dan numru kien 2000. Il-popolazzjoni nisranija tal-Iraq naqset berba darbit fit il sena l-insara huma biċċar li iżjed poplu eh, ppersekutat u meqrut li f'dan id-dinja. Is-sena l-oħra rajna illi hemm eh, intolleranza illi issa ħadet pożizzjoni dominanti u rridu naffaġġaw dan razzizmu intolleranti u nikkwalifikaw l-atti li għamel mhux biss bħala reati imma bħala reati kontra l-umanità u f'ħafna okkażjonijiet nikkwalifikaw bħala ġenoċidju. X'hemm bżonn isir? L-ewwel net biex eh, naqdu il-ħelsin tal-reliġjon mal-pajjiżi terzi u nirreferu dawn it-tip ta' reati l qoddim il-Qorti Internazzjonali Kriminali. Barra minn hekk il-politika ta' Unjoni Ewropea għandha bżonn bidla ta' attitudni. Irridu nifmu illi illi inħarsu il-ħelsin ta' reliġjon iġib ukoll valur miżjud għaliex il-ħelsin ta' reliġjon fil-prattika huwa kontribut importanti biex neliminaw l-estremizmu. It-tielet, il-politika baranijiet Unjoni Ewropea fil-Vant Nofsani tittisħaq mod partikolari fuq l-igwaljenza reliġjuża. Bekk naslu għal soluzzjoni li hija fl-interess tal-Unjoni Ewropea. Grazzi lill-Onorevoli Kellam. Minuta għal Sinjura Costa. Doesn't work?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 ħatja għal dawn ir-reati kriminali, però jiena naħseb li dak li qed jiġi fin-Niġerja kif ukoll f'ħafna pajjiżi oħrajn, dawn huma verament reati ta' ġenidi minħabba illi huma qegħdin jippersegwitaw grupp ta' eh, nies minħabba twemmi reliġjuż tagħhom. Aħna rridu narfu b'mod uffiċjali illi ġus maquda din jitolbu wkoll iktar koerenza min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna rridu nieħdu azzjoni kontra Daesh, kontra dan is-simbolu ta' ehm, dawn dan il-qtil kollu. Aħna qegħdin naraw li anka fil-Możur kien hemm ġenoċidju kulturali. Jiena nixtieq ngħid li nara fil dak li kollu li qed tagħmel sabiex toħroġ bi sforzi um-, umanitarji konkreti ħalli tkompli tippromovi l-paċi wkoll ħalli wkoll tara illi jista' jkun hemm iktar kondizzjoni tajbin ta' paċi, però jiena naħseb li rridu niddefendu drittijiet ta' tħaddin reliġjuż ħieles. L-Onorevoli Skripek, grazzi Sinjur Rappresentanta Olja, kollegi, illum qed nerġgħu nifukaw fuq il-til eh, sistematiku ta' minoranzi reliġjużi ħata tal-ISIS għalix ma eh, nsejħulux bismu ġenoċidju. L-insara fis sirja mm, qed jinqatlu minħabba fit twamin tagħhom. Fadal miljun punt tnejn ħamsa insara u hemm f'reġuni oħra barra Sirja li nqatlu kol ħafna. Is-sitwazzjoni tal-Jeżidi hija waħda terribli. Inqatlu ħafna eh, anzi ġew eliminati ħafna knejjes sejwin kellan bidlu f'moskej. moskej L-istess ġara f'Sirja u f'pajjiżi oħra ta' reġjun. Allura eh, nsejjaħ fuq ir-rappreżentatorja biex tieħu passi konkreti. Għawek f'Unjoni Ewropea rajna nsara fil-kampijiet ta' refuġġjati illi wkoll f f'sitwazzjoni prekarja. X'azzjoni ħanieħdu? jekk irridu natu tama lil dawn il-gruppi, irridu nammettu li kienem ġenoċidju u insolvu situazzjoni fil-tramuntana ta' Sirja. Grazzi. Fin danka kollegi Kollege Skripek. Es folgt für einen Grazzi, minuta u nof, onorevoli Tajani. Id-bassir jgħidulna li fis-sena 2020 fl-Iraq u fis-Sirja mhux ħajibqa' jkun hemm minn sara u laqas ħajkunem iktar jizzik. Jiena naħseb li ma nistgħux nibqgħu indifferenti quddiem dak li qed jiġri bħalissa f'dawn il-pajjiżi. Naħseb li għandu raġun lek, għandha raġun lek segretarju tal-Istat Hillary Clinton meta deskrivi dawn u l-avvenimenti bħala ġenoċidju. Aħna fl-Ewropa nistgħux ngħidu li maħniex ħaneħdu pożizzjoni fuq waħda mill-ikbar ehm, protagonisti fuq waħda mill- fuq sqarija ta' waħda mill-iktar politikanti importanti fl-Istati Uniti li tista' tkun anke l-President tal-ġejjin. Jiena naħseb illi irrelevanti x'tib ta' appoġġ aħna qegħdin nagħtu lill-vittmi l-inizjattivi politiċi sa parti minn dan kollu l-Unjoni Ewropea tissema leħinha b'mod illi jinstema' leħen qawwi kontra l-vjolenza, aħna irridu nużaw il-forza, aħna qegħdin nilabu bil-valuri tagħna l-Ewropa tiżisti minħabba li aħna nemnu fuq l-importanza ċentrali tal-persuna libertà tal-espressjoni, libertà ta' twemmin tal-reġus, Eh, aħna għanna trattat li jista jippermettina niddefendu l-valuri ta' anke lil mill-frontieri Ewropej li niddefendixxu bħala ġenicidju l-persekuzzjoni li tissir ta' kuljum qudiem eh, vizavi l insar u l-jazziti li hemm f'dawn il-pajjiżi din għandha tkun priorità tal maħabba li aħna kif qedtilkom din nilabu mal-djufija tal-valuri li huma fil-bażi tal-Unjoni Ewropea. Jekk ħankomplu niġġdu li niġġieldu kontra din il-vjolenza ħajkun Ewropa iktar dajfa. Vielen Dank, Herr Kollege Tajani. Es folgt für eine Minute Frau. Grazzi l-Onorevoli Tajjan l-Onorevoli Gil. Grazzi, President, rappresentanta Olja. Daesh kienet toqtol, eh, t-tortura, t-stupra eh, membri ta' minoranzi reliġjużi fostom il-linsara u l-jazidis fl u fis-Sirja. Din il-ġimgħa biss inqatlu jew inħatfu 400 persuna fis-Sirja. Illum ġi konfermat illi l-eqdem monasterju nisrani fl-Iran eh, fl-Iraq ġi meqrut, imma irrid nagħtu każ ukoll il-Pakistan u l-Afganistan pereżempju fejn it-Taliban issa qed jidentifikaw ruhom mad-Daesh. L-Unjoni Ewropea trid tipproteġi il-Xiti, is-Sikhs u minoranzi oħra reliġjużi minn attakki estremiċi. Kollega tiegħi mill west Midlands kien qed jissikka lill-gvern sabiex issejjaħ eh, l-azzjonijiet ta' Daesh bħala ġenoċidju. Inħeġġek, Sinjora Rappresentant Olja, biex tappoġġa din l-inizjattiva. Ħafna il-ħna joddu iżjed minn wieħed u dan serjajn sabiex naddu messaġġ ċar il-membri ta' Daesh li daw irid jersu qudiem il-ġustizzja tal-atroċitajiet li qed jagħmlu bħalissa. Grazzi l-Onorevoli Gill għal-minuta s-Sur eh, Piotrowski. Grazzi. L-insara huma l-iżjed minoranza persekutata fid-dinja. Is-sena l-oħra riżoluzzjoni tal-Parlament għalet illi kull sena iżjed minn 150 elf nisrani ikun vittma tal-persekuzzjoni. Issa jilna ftit ta' żmien naraw l-insara jinqatlu mill-ISIS. L-ISIS eh, jaqret ukoll il-knejjes tagħhom u jiġġustizzja li dawn nies. L-ISIS jerraqhom dal qed iseħħ bħalissa jridu sejħulu ġenoċidju. Is-sena l-oħra jmissna sejjaħnilu ġenoċidju, il-Kongress tal-Stati Uniti hekk talab imman bat inizjattiva ġdin blokkata. E, u id-dibattitu tal-lum juri biċċari li l-Parlament Ewropew għawek fil-Kamra u ħafna membri illi jixtiequ jsejħu dawn ir-reati ġenoċidju u naħseb illi hekk għandna nirreferu għalihom. Grazzi. Grazzi ħafna. Minuta nofs Onorevoli Mijan Mun. Grazzi President, fl-2015 dan il-Parlament kemm il-darba għal affarijiet dwar l-attakki fuq il-minoranza reġjużi fl-Afrika u fil-Vad Nofsani. Ir-riżoluzzjoni tagħna ta' April li għadda kienet tajt illi llum l-insaru ma' liżjed u persekutati madwar id-dinja u dan rappeżajni ħanka f'konferenzi oħra f'Lulju u f'Diċembru fl-istituzzjonijiet Ewropej. Oħra wkoll irridu nagħtu attenzjoni lil sitwazzjoni drammatika tal-insara rridu ngħinuhom. Kif edna l-imġiba krudili ta' Daesh u ta' gruppi oħra mal-insara u li set wieħed forsi li eh, u evidenti. Kirkuku f'Bagdad rajna illi inqerdu il-knejjes tal-insara u l-insara ġewu persekutati u l-lum illum smajna illi inqered il-monastar ta' Sanalija. Naħseb illi bħalissa eh, l-insara huma 4% tal-popolazzjoni tal-Vant Nofsani imma seklu ilu kienu 20%. Naturalment, eh, jekk ntemmu l-konflitt fis-Sirja u nilpu l-Daesh, is-sitwazzjoni titjib ħafna. Għandi minuta u nofsi il-kellim. Signora Mogherini, f'dawn l-aħħar snin, kienem numru ta' nis illi sejħu sabiex dawn it-tip ta' reati nikwalifikawhom bħala ġenoċidju. Jiena nixtieq nkun nafx il-perspettiva tiegħek u dik tal-Kunsill u jekk eh, dan għadu ma tax l-opinjoni tiegħu nixtieq naf jekk sejja tiegħek. Ix u x'inhu l-każ eh, hemm bżonn li anke n-Nazzjonijiet Uniti jinvolvi ruħu wkoll f'din il-kwistjoni. Grazzi Onorevoli Mijammon. Għal-minuta u nofsen Gardini. Grazie, Presidente. Grazie ħafna, Sur President, irridu narfu li l-lum il-ġurnata tip ta' dittatorjat Islamiku ħajktar seta' u poter f'ħafna pestijiet u bnadi madwar id-dinja li nsar għandhom l-għażla illi jikkonvertu għal reliġjoni Islamika jaħarbu jew inkella jarrasanjaw rwieħhom mill ħajmutu. Qed naraw li 56% tal-insara ħarbu mis-Sirja. U anke fl-Iraq nofs l-insara ħarbu minn hemm ukoll. Iżda ma tantx għandna informazzjoni minħabba illi naturalment aħna nafu li din li hija l-iktar komunità li hija persegwitata madwar id-dinja. F'ċertu reġuni laqas lajnuna tal-ġnus maquda mija tilħaq lil dawn l-insara minħabba illi fil-kampijiet tar-refuġjati li qegħdin ikunu appoġġjati mill-lajnuna tal-ġnus maquda anke hemmhekk mhumiex m'għandhomx kuraġġ jmorru dawn l-insara minħabba li qegħdin jibżaw. Aħna verament konna xukjati meta rajna l-immaġni tal-tuħ ras ta' dawn l-insara koptiċi fil-meta inqatlu mill-ISIS. Pero dan kif xi trid l-għalra din il-perseguzzjoni daqsek kbira madwar id-dinja fejn fil-Bosnija din naraw willi mid-92 naqasa bit-92 punt nejn fil-mija fil-Bosnija jiena naħseb illi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 għadhom kif erdu monument storiku ieħor il-monasteru ta' Sanalija fil-Mowzul. l sejja stat islamiku huwa responsabli tal-erda ta' mijiet ta' monumenti storiċi, eh, l-ISIS jeqret kull ma jmur kontra interpretazzjoni tagħhom tal-Islam. Il-minoranzi reliġjużi wkoll qed inqerdu ftit ftit u l-insara qed jiġu maqtula u torturati eh, l-affarijiet tagħhom qed jitteħdulhom U dan iwassal għal eh, nuqqas drastiku fin-numru ta' insara dawn ilhom jgħixu hemmhekk għal snin twal minn 2 miljuni u nofs inżilna numru ta' 800,000. Fiftit ta' snin forsi dawn jisparixxu għal kollox. Il-vjolenza rajnija wkoll fit-trattament tal jazidis Irridu nieħdu eh, passi meħtieġa biex nassiguraw il-ħelsin ta' reliġjon u l-latti li għamel l-ISIS irdu jitqisu bħala ġenoċidju. Vielen Dank, kollegi Venta. Grazzi ħafna l-Onorevoli Venta, issa naddu għassur Diaz de Meragatlia konsegra. Grazzi ħafna il-minoritajiet perseguitati għandhom bżon illi ikunem rikonċiljazzjoni kif ukoll ġustizzja. Aħna qed naraw illi il-Kumitat tal-Ġnus Mawda Drittijiet tal-Bniedem identifika dawn ir kriminali bħala ġenoċidju. U jina naħseb illi għal raġuni aħna fl-istatut tal-qorti internazzjonali penali għed naraw li dan ukoll jista' jkun diskrit bħala ġaġi għal din raġuni jina naqbel perfettament mal erbazzjonijiet li inti tkellem dwarhom fl interventijak tiegħek. Fondi ġustizzja kom impenn internazzjonali u diplomazija za fl-istess ħin jiena naħseb li mill-ġustizzja rridu nibdew għalfejn minħabba li meta aħna nieqfu b'dawn l-atti terroristiċi ma jistax ikun hemm impunità u terroristi jridu jkunu jafu li ħajkunu huma persegwitati mill-qorti internazzjonali kriminali ħalli bekk huma ħajkunu ikkundannati għal reati kriminali li qegħdin jikkommettu bħalissa d-dinja biċċa xogħol għandek tagħmel inti Sinjura Mogherini, ġifieri li tħeġġeġ lill qorti kriminali internazzjonali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 U et eh, n-massakraw eh, il-poplu eh, l-insara fil-fat naqsu naqsu drastikament u naħseb li dan jitlop li il-komunità internazjonali tieħu azzjoni u dan kollu kieku ħadd nazzjoni qabel kien għanna dawn il-flussi Kbar ta' nies eh, nasib relevanti jekk nejdu xrati ta' gwerra jew kellha ġenoċidju, rridu nsolvu eh, l-kwestjoni eh, tal-migranti, sitwazzjoni dawn in-nies u rridu nsaħħu sitwazzjoni tagħna ta' sigurta u difiza billi u sistema komuni ta' difiza u ta' intelligence u dan mhuwiex biss fl-interessi tal-oħrajn ma' kol fl-interessi tagħna daqshekk barbarizmu. Grazie ħafna sal-Onorevoli Manescu Kjoċbok. Grazie ħafna. Sur President, nawennet nixtieq ngħid prożet lill-kollega tiegħi, sur dak tisonu anke lill-kollega Sinjura Magorini tal-appoġġ l-għajnuna li lesti illi jagħtu. Ħa nitkellem bil-lingwa tiegħi issa. Issa li qed naraw li dawn x'qed jiġi f'dawn iż-żoni li huma kontra l-Istat Iżlamiku qed naraw li hemm ħafna traġitajiet, tortura, skjavitu sessuali dawn huma affarijiet li huma realtà dawn in-nies li eh, qegħdin fil-minoranza f'dak li xaqsam twemmi reliġjuż u da reliġjuż u dan qed ikun deskritt bħala <laughs> ġenoċidju. Aħna rridu naraw li fil-fatt dawn il-pajjiżi il-kweżistenza mal- mal-lut u mal-reliġjonijiet oħrajn hija impossibbli id-Daesh din juru li huma għandhom l-intenzjoni li jeqirdu parzjalment jew kompletament dawn il-gruppi l-oħrajn reliġjużi il-numru ta' nsara fl-Iraq eh, naqas b'mod drastiku fis-Sirja b'50% naqas naħseb li id-deskrizzjoni ta' dawn l-atti bħala ġenoċidju dan vera jista' jqarqan aħjar lill-komunità internazzjonali sabiex tieħu azzjoni. Apparti minn hekk jiena naħseb li l-komunità internazzjonali wieddet il qatt ma ħaterġa' tiġi xi ħaġa bħal din aħna x'għandna nistennew allura. Grazzi ħafna. Is-Sur Njura Jimenez Beseril. Grazzi ħafna f'dan il-Parlament Ewropew, sinjuri, aħna ħin kollu niftħu ħadna sabiex nitkellmu fuq il-libertajiet u e, drittijiet. Iżda jiena nixtieq nitkellmu fuq il-libertà li wieħed ħaddan twemmin reliġjuż u wieħed irid tissalib u ma jkollux għalfejn imut minħabba rat tissalib. Jiena nħossni gburija li fil-fatt għandi twemmi religjus li għandi u ma nixtieqx nibqa' nittollera dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Naħseb illi qed nħazzu hawnhekk il-prezz għal dawn in-nisa nsara li qegħdin jimbiħu b'50 euro. U tifla ta' xar snin timbiħ għal mittewro u dawn li sara għandhom biss lażla illi jew jisktu jew nkella imutu. Jiena ma nixtieqx li ninżom fommi siket, jiena nixtieq nħeġġeġ lill-komunità internazzjonali sabiex nam aħna nagħmlu għandna nagħmlu xi ħaġa. il vitmi din jistennew għalluna min-naħa tagħna u issa hemm bżonn li nieħdu azzjoni llum qabel għada. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Petier. Grazzi ħafna, Sur President. It-tortura, l-persekuzzjoni, l erda ta' simboli kristjani, it-kissir tal-knejjes, dan jgħat juri li dawn l-insara għandhom għażla illi jew jiġtu r-reliġjon tagħhom jew inkella imutu minħabba twemmi reliġjuż tagħhom. Dan huwa reat kriminali tal-gwerra iżda ma jistax ikun li dawn l-insar jispersu kompletament mill-vlant nafsani, memx għalfejn li aħna noqogħdu nistennew l-ħattijħor sabiex narfu li dan huwa ġenoċidju li qed ikun kommess mill l-Istat Islamiku qabel l-ewwel eh, gwerra dinija l-insara kien hemm eh, perċentwal kbir minnhom fil-Lvant Nofsani u issa għandna biss perċentwal żgħir. Fl-Iraq issa minn wieħed erba' miljun persuna hemm xi elf persuna biss issa anka fis-Sirja hemm xi elf persuna minn xi miljun u fuqhom qed naraw li kien hemm xi 140 knisja li erdu tkissru fis-Sirja il-monasterju fl-Iraq illi fil-fatt jifakkar storja twila issa huwa biss trap tkisser kompletament. Aħna kif nistgħu nerbu dawn l-atroċitajiet li anka li qed isiru fuq n nisa u l-bniet tagħna il-ninsara ma l-iktar soċjetà, l-iktar grupp religjus li tkun persekwitat. Rridu nagħmlu xi ħaġa sabiex nwaqfu dawn l-autoritajiet. Grazzi ħafna Don Rever Polċa. Grazzi naħseb li dan id-dibattitu hija juri biċċar li dan huwa suġġett li aħna rridu nagħtuh l-attenzjoni sieħa tagħna. Matul id-diskors tiegħi jiena nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal fatt li minoritajiet reliġjużi ħafna drabi ma jkollhomx opportunitajiet illi jgħixu ħajja tajba u ta' sodisfazzjon. Iżda mhux bissek li ħafna drabi f'posta bnadi madwar id-dinja l-qas biss jistgħu jgħixu jgħixu m'għandhomx id-dritt li jgħixu anke fiċ-Ċina dan it-tip ta' persekuzjoni li da' teġri, ma nistgħux ninsew iżda l-fatt li hemm ħafna lut fl-Ewropa li skom skomdi għandna informazzjoni li qed tgħidilna li l-lut din jaħarbu mill-Ewropa li mhijiex xi ħaġa illi tirrifletti tajjeb fuq is-soċjetà Ewropea iżda naħseb illi l-minoritajiet reliġjużi mkien meta ikunu persegwitati u torturati daqs fiż-żoni li huma okkupati bħalissa mid-Daesh u mill-Istat Iżlamiku jiena konvent illi il-vjolenza fuq il-vitmi ta' twemmi reġus differenti għaxa ħaġa li aħna ma naċċettawiex u jina fil-fat xtaqt nisħaq fuq il-modell ta' ċiviltà tagħna, ġifieri jkollna iktar tolleranza, nuqqas ta' diskriminazzjoni, il-possibilità li jkun hemm koeżistenza ta' reliġjoni differenti, ta' kulturi differenti. Fl-interess ta' ġustizzja internazzjonali u fl-interess ta' dawn il-prinċipji aħna rridu nkomplu niġġieldu u nikkundannaw is-sitwazzjoni dak li tiġri fil-vant nofsan iżda mhux hekk biss irridu nappoġġaw ukoll il- l-azzjoni tal-komunità internazzjonali u jekk aħna qed niddiskrivu dawn l-otirġitajiet bħala ġenoċidju mela le naqbel jiena wkoll. Grazzi issa nibdew il-proċedura kħedġdi għaj nixtieq ngħidilkom milli aħna qegħdin ħafna tard u ma nistax nilqa il-talbit kollha tal-kħedġdi għaj għal din raġuni jiena ħaniprofa nilqa il-talba għal sabiex jitkellmu minn kull membru minn membru wieħed ta' kull partit politiku ħan nipprova nitlob lil dawk in-nies u nagħti preferenza lil dawk li ma tantx kellhom l-opportunità li jitkellmu. Nibdew bl-ewwel kelliema. Iva, id-Daesh qegħdin jagħmlu atroċitajiet u rjati kriminali illi aħna nistgħu nsejħulhom bħala ġenoċidju. Nistgħu nisqu il-ħtieġa l il ħtieġa sabiex il-ġnus jgħaddu jaddu riżoluzzjoni li permezz tagħha ir-reati kriminali tal-Istat Iżlamiku jridu jkunu mresqa mill-ewwel quddiem it-Tribunal Internazzjonali Kriminali. L-atroċitajiet fis-Sirja u fl-Iraq naħseb nistgħu inqabluhom mal-til u ġenoċidju li star fir-Rwanda u Srebrenica. Aħna nafu li dawn in-nies qegħdin ibatu qed jistennew illi aħna nimponu l-ġustizzja. Importanti nipproteġu aħjar lill-insara Sinjani u lill-insara anka fl-Iraq kif ukoll il dawk li qegħdin fil-kampijiet ta' rifuġjati li wkoll qed ikunu perseguitati anke hemmhekk. Grazzi ħafna sanna lis-sur Ċampatski. Jamma nik fu sumnenja bisporan. Grazie, Sor Presidente, zis kollegi, ebda dubju l-Istat Islamiku għat jammer masakri sħax fit-tramontana tal-Iraq u fis-Sirja, eluf ta' Kristan Sara, ta' xijita ta' Kurdi mietu. Il-konna fadana. Aħna diversi drabi id-dabetajna fuq dan. Nisena minn diskutu t dan, nisar sena għamlu. u xamirna xejn ma minna nishtiq nidirkom ħaġa. Għara, jes, eh, ma għamlux il-gwerra billi għodu jadottaw eh, dekjarazzjonijiet Ejja, eh, u nkella billi jgħodu xandru bxalat tajba. Meta ma nizawx terminu E, meta ma ngħidux e, li dan huwa frott tal-Islam, naħseb ma nkunx qed ngħidu l-affarijiet kif huma, ma ngħidux li t-Turkija jagħtu l-armi l sirjani e, ma mela hija ngħidu l-affarijiet kif huma, kellha ma ħanamlu xejn, sinjura Mogherini. Rridu naħu kompromess fuq livell internazzjonali għal operazzjonijiet militari. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Zambatski. Issa naddu għal kollega Sur Tsilikiotis. Ευχαριστώ brother κυρία Μορκερίνη. id τραγική κατάσταση με τις συνεχείς δολοφονίες και τις μαζικές... Grazzi ħafna jina naħseb illi dan il-til tal-massa li jgħad jessir f'dawn ir-reġuni li huma kopati mill-ISIS, speċjalment tal-insara, dawn ma fajt li aħna ma nistgħux naċċettawhom domx taħt il-kontroll ta' ħadd qed raw li l-Istat Islamiku hija tjammel minn kollox sabiex ma jħallu l ħat li jibqa' ħaj dan huwa ġenoċidju ma nistgħux noqogħdu l-bot milli aħna eh, ngħidu dan il-kliem biċ-ċar l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni għandha ċertu responsabbiltà minħabba l-fatt illi aħna ma konniex qegħdin nkunu deċisivi u l-Franza Franza u l-Ġermanja taw il-flus lil dawn il-pajizi u direttament l-ġihadisti. U aħna wkoll konna biddinna l-frontieri fil-vant nafsan, u wassalna nuqqas ta' stabilta fil-reġun kollu kemmu jina naħseb li rridu naffaċċaw lil dawk il-pajjiżi li għadhom qed jgħinu lill-Istat Iżlamiku m'għandux ikun hemm iktar intervent f'dan ir-reġun, aħna rridu nagħtu appoġġ konkret lil dawk kollha li qed jippruvaw jiġġieldu kontra l-ISIS. Grazzi ħafna, issa għandna il-kellim li mista il-proċedura KHDI. Iva, naħseb li għanna nitkelmu dawn il-nis fil-kontest tal-żmien il-ħagġar meta nistgħu ngħidu li fil-fatt dawn il-nies hemmhekk jappartjenu mitħabba li tant huma lura iżda aħna qegħdin naraw minn minflok qed innaqsu il-fondi mill-amministrazzjoni għal għalġida kontra dawn il-nis, iżda miflok għanna nis li jishtiqu jinnegozjaw ma dawn l-annimali. Għas tista tgħidilhom bnedmin, naħseb li kan ibqgħu ngħidulhom u nimxu hekk żgur li aħna maħnix għan mexxu l-messaġġ li jgħid li intom qatt ma tistgħu tirpu. Issu Robert Meyer, Iva, grazzi għandi mistoqsija li nixtieq insaqsik fil-fatt kif għandi ninterpreta interpreta dak li qed tgħid inti. Inti qed li kull partit ħajkun ikkonsidrat jiena ma qed nara li ħadd mill-partit tiegħi ma tkellem ma tistax tgħid li fil-fatt m'hemmx persuna li hija indipendenti li ma kienx mnizla fil-lista, jiena ma nistax nifhem inti kif kif tħabbar xi ħaġa mbagħad ma timxiex fuqha. Jekk ikun hemm xi ħadd li fil-fatt xtaq jitkellem, inti għandek tikkonsidra wkoll dan din it-talba. Iva, sur Nidermej, jina sibt illi inti meta xtaqt titkellem, xtaqt l-istaqsi mistoqsija tal kartal blu Iżda jiena mhux hekk eh, ma fimtekx li inti tixtaq titkellem. Sura Bermaj mella tista' titkellem, kjoġbok. Grazzi ħafna tal-li tkun daqshekk ġenerus, Sur President. Jiena nixtieq inqas ma' ħaddieħor meta ngħid li importanti ħafna li aħna ngħidu li dawn il-ksur tal-liġijiet binħa tal-ISIS huwa ġenoċidju. Ma naħsibx li hemm ħafna affarijiet illi għadhom dubju f'moħħna dawn il-gruppi reliġjużi li tkunu affettwati aħna jridu ngħinuhom. Rridu nkunu solidari wkoll ma dawn il-pajizi u nifmu li dawn il-refugġati għadin jaharbu minn dawn l-atroċitajiet. Jiena naħseb li dawn il-pajizi li għadin jippermettu dawn l-atroċitajiet li jġru li jassumu responsabilta bħal l-Arabja Sawdita, l-Emirates, ħafna pajizi u koll li għal u għajnijom u dimlaw dawn l atroċitajiet Aħna rridu nħidu azzjoni u nibdew bl-attivitajiet minnaħa tal-ponent li jisopoġġu dawn il-pajjiżi taħt il taħt pressjoni bekk nkun nistgħu nipproteġu aħjar l insara f'dawn il-pajjiżi. Grazzi bekk temmejt il-proċedura ta' KHDI issa ngħaddu sabiex nisimgħu li senjura Kummissarju Mogherini sabiex intemmu dan id-dibattitu jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq li nibda billi nitkellem fuq il-kwistjoni tal-ġenoċidju. Minħabba illi jiena ma xtaqx illi ma nitkellimx fuqha minħabba raġuni oħra u ħabba li xtaqt noqgħod lura iżda minħabba illi għandna proċeduri legali u huma konsekwenza ta' dan. U fil-ġnus uda qegħdin naraw illi Ix-xogħol għaddej f'dak il-qafas li huwa proprju l-iktar xira u l-unika referenza fid-dokumenti tal-ġnus maquda huwa dak li ntqal fit-30 ta' Marzu tas-sena li għaddiet. Fir-rapport tal-Uffiċċju tal-, -uffiċċju tal drittijiet tal-bnida fuq is-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bnida fl-Iraq u il-reati tal-Istat Iżlamiku u l-gruppi assoċjati f'dan ir-rapport aħna nsibu bosta informazzjoni fuq l-atti ta' violenza illi saru kontra il-ċittadini minħabba it-twemmin reliġjuż tagħhom u l-fatt li appartjenu fi grupp etniku f'dan ir-rapport jikkonkludi illi fil-fatt dan huwa minħabba il- dawn l-atti illi jistaw jikonstituixxu ġenoċidju hemm ħafna reati oħrajn tal-gwerra illi rajna illi saru kontra il-Kurdi kontra il nies tal-grupp tax-xija. Jekk aħna nixtiequ li nkunu konsistenti ma dak illi intqal fil-qafas legali u intom semmejtu li fil-fatt hemm implikazzjonijiet legali huwa veru issa rridu niskuraw li aħna minnaħat tal-Unjoni Ewropea qegħdin naħdmu iktar fuq dan id-dibattitu iżda qegħdin inseku wkoll dawn l-iżviluppi fil-kuntest tal-qafas l-iktar xira. Iżda parti minn hekk nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi fuq livell parallel rridu nikkonsidraw ukoll irridu nieħdu azzjoni b'mod sħiħ u mhux biss nitkellmu fuq il-prinċipji li xi ħaġa importanti wkoll minħabba li dan ir-reġuni qed iħares lejna ħalli eh, aħna nagħtu l-eżempju. Issa nafu li l-klim huwa importanti u dikjerazzjoni tista' rridu nieħdu azzjoni. Apparti minn hekk nixtieq li nitkellem fuq xi ħaġa li semmit b'mod konkret minn wieħed minnkom. Jiġifieri inti li semmejtu l-ġustizzja u r-responsabilità. Nixtieq nerġa' nisaq fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea tappoġġa il-Kummissjoni Indipendenti ta' Inkjesta fuq dak li qed jiġri fis-Sirja li qed tiġbor provi fuq il-vjolenza li qed issir din hija xi ħaġa importanti ħafna f'dak li għandu xi qasam mal-azzjoni legali nistgħu nieħdu fil-ġejjin u l-Unjoni Ewropea kif għattu eh, intu fuħed mill-interventi ta'kom talbu li l-Konsil ta' Sigurta tal-ġnus maqu sabiex biex tirreferu il-situazzjoni u dan il-kas għal-orti Eh, internazzjonali kriminali. Nixtieq illi nisaq fuq il-fatt minna nixtieqx intawal biss id-dibattitu minħabba li naf li qegħdin tard ħafna. U nixtieqx illi nittardja iktar hemm ħafna hemm xifti affarijiet li għandhom ikunu priorità għalina sabiex nipproteġu lill minoritajiet eh, reliġjużi fil-vant nofsani. Rridu nillimeraw iż-żoni li ġew okkupati minn Daesh fl-Iraq u fis-Sirja partikolarment u li daw ikunu bla periklu, ikun hemm ħajja normali jerġa' morru lura f'dawn iż-żoni. Hawnhekk naraw li l-għajnuna umanitarja tani importanti fl-Iraq għaliex hemmhekk għandna aktar aċċess u nistgħu nappoġġaw aktar appoġġ hemmhekk u aktar aċċess hemmhekk u nittamaw aktar aktar fis-Sirja wkoll. u kondizzjonijiet unbat biex ikonna komunitajiet u soċjetajiet inklusivi f'dawn il-pajjiżi, noħolqu mill-ġdid ikolli ngħid ukoll il-kondizzjonijiet għaliex qegħdin eh, kif naqqas semmejna, qegħdin nitkellmu dwar is-soċitajiet għal mijiet jekk mhux eluf ta' snin għexu fl-imkien fis-sliem u femu dejjem femu l-kulħadd kienu jgħixu fl-imkien id-differenzi għalihom kienu għajn ta' eh, rikkezza fil-pajjiż u dan huwa punt relevanti ħafna fil-fema tiegħi, anki aktar minn aspett politiku, aktar l-aspett umanu huwa importanti hawnhekk. U minn dak li smajt jiena dwar il-Kristjani, emmek il-kwistjoni eh, tagħhom hija din. Huwa aħjar għalina li nibqaw fil-vant nafsani jew noħorġu bħala kristjani. U mid-debattitu illi nżommu l-pluralità fis-soċjetajiet tal-vant nofsani għalek dan huwa dibattitu illi il-komunitajiet kristjani fil-reġuni li kienu okkupati minn Daesh fl-Iraq edin isaqsu l-lum infusom dan huwa dibattitu l-inħoss illi irridu l-ewwel net nirrispettaw irridu insegu. Iżda nemmen ukoll li għandna d-dmir illi noffrulhom il-possibilità li jkollhom għażla li noħol u kondizjonijiet siguri li jitilqu miż-żoni u dan jmur lura għal dak li xuħut semminkom semmejtu l-appoċċa r-refuġati, ir-refuġati kollha, inklużi dawk li ġejjin minn sfondi ta' minoranzi u rispett ta' drittijiet tagħhom li lin minn fejn jinsabu. Kwalunkwe post fir-reġun fejn qegħdin. Kif ukoll noħolqu kondizzjonijiet biex huma imorru lura l-komunitajiet jekk huma jixtiequ jagħmlu hekk biex huma dejjem ikollhom l-element pluralistiku fis-soċjetajiet tagħhom. Fil-ferma tiegħi dana fih innifsu huwa valur għaliex dan huwa fost il-postijiet fid-dinja fejn ħafna sfondi, ħafna twemmin differenti, etniċitajiet differenti, dejjem eċu flimkien u rew li d-dinja li hemm possibilità li jgħixu l-kol flimkien. Umbat, għanna intemmu il-konflitt għaliex l-aħħar mill-aħħar huwa dan li permetti li monoranzi imorru lura minn fejn ġew. Punt ieħor. Xiġri flimkien u wara dan din il-fażi u xi kultad mhux fil żoni tal-konflitt, iżda eh, f'żoni fejn qegħdin u lejn kriżijiet li qed isiru kriżijiet ewlenin. U allura irrit ikonna soċtajiet miftuħa, ninvestu fid-demokrazija tal-istituzzjoni, nirrispettaw id-drittijiet umani u stat ta' dritt, l-element pluralistiku u l-inklusivita fis soċjetajiet Kullim kien mux bis fil-vant nofsan, nisa għadin nitkelmu il-kas speċifiku ta' Daesh, iżda kif semmejtu dan huwa dan huwa fenomenu li qed jiġri fl-Afrika, fl-Asja, tinsewx il-Libja fejn kellna vitmi Kristjani ta' oriġini differenti, l-Etjopja, l-Eġittu, dawn inqatlu anki riċentement. U bekk irridu naraw l-istampa ikbar. Bekk, azzjoni immedjata bl-appoċ sħiħ tagħna, appoċ monetarju qabel kollox, naħdmu fuq il kondizzjonijiet għal rispett tal-minoranzi, il-pluralizmu u l-inklusività fi żmien immedjat u fi żmien twil umbat namlu l-isforzi diplomatiċi tagħna biex intemmu l-kriżi u anki sabiex anki natu għajnuna fejn għanna lajn tal-problemi għal minoranzi eh, fil-reġun minħabba id dajax Grazzi. Frau Kommissarin Mogherini. Grazzi ħafna, Signora Mogherini, bekk nikonkludu d debat